erġajna mid-9 sal-11 ta' filgħaxija. Il-aġenda ġiet ippubblikata u e, nistgħu nsibuh fuq il-sit elettroniku tal-Parlament, isna ġernaw is-sessjoni u il ilkoll il-lejl iktar ħafna grazzi.